Natakom għar sinar l-lum li jkolkom il-vjaċi tajb sordi għandek mistoqsija point of order. Iva. President. Grazzi. Mux part of order issa ma xtiqni referi għat trattati kif t bosta drabi fejn Mela dan is-seduta qed tiġi ġurnata wara laqgħa mill-Kunsill Ewropew illi għal darba oħra reġa' ma ġiex hekk kif suppost jagħmel skont it-trattati biex itina idea ta' ġara fil-laqgħa. Il-Kunsill fi fatt qatt ma jkun preżenti hawnhekk u għalhekk id-demokrazija mhix ħaġa tajba illi t trattati ma rispettati għali mista l-Kunsill Ewropea ħajkun qed jiffoka fuq id-difiża diskutajnija, għan diskutu anki fil-kontest tal-rapporti li votajna favorihom illum u forsi n-informaw l president tal-Kunsill il-Parlament il-Parlament ħajkun preżent u l-ek li jgħidilna daqsxejn ġara ma ġarax. Relazzjonijiet politiċi tagħna mal-President tal-Kunsill mhumiex tajbin biżejjed sfortunatament l-istess ħaġa tot mal tatati tagħna ma' rappreżentanti fil-membri tal-Kunsill. Suppost ikollna relazzjoni iktar fil-qrib mal-Kunsill. Grazzi Sur Ordi, aħna ħanieħdu s-suġġeriment tiegħek fil- korpi relevanti naltu rapport l-President fuq dan is-suġġett u ngħidula kumbat it-tweġib uffiċjali x'inhi għal boħra vjaġġ tajjeb lil kulħadd nittama illi uh, kollox għaddi buċċiġi. Grazzi.